Signor presidente. President. Niftħu il-seduta. L-ewwel punt fuq l agenda li għandna nitkellmu dwar ir rapporta Sur Kabanow dwar koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali. Fidejk, il-rapporter, għandek erba' minuti, signor. President, Signori, grazzi tal-li tajtni din l-okkazjoni, din l-opportunità biex nisprimi ruħi. Dak li għedin diskutu għawnek huwa proposta ta' regolament u għal-koordinament ta' sistemi ta' sigurta soċjali fl-istati membri li għonet nishtiq nirringrazzja il-Shadow Reporters u daw kolla li ħadmu bisħiħ miegħi fuq dan is-suġġett. Naħseb nistaw napprovaw u jkonna vot ta' maġġoranza. L-an ta' dan il-regolament il-ġdid u sabiex il-ħaddima migranti minn li ma pajis ikun refugjati jew nis li eh, ma, ma jġux minn xi stat partikolari, xorta jkollhom eh, jkunu koperti mis sistemi ta' sigurtà soċjali, ġifiri bidritti di mirit li din em, eh, li, li joħorġu minn tali sistemi. Daqstant, ma ridux dawn in-nies ikunu soġġetti biex iħallsu darbtejn f'pajjiżhom bil pajjiż fejn jkunu qed jaħdmu. Kif se ninterpretaw il-liġi issa rridu aħna nirrenduha iktar simplifikata? Hemm tliet setturi prinċipali. Definizzjoni ta' kif se niddefinixxu ġifieri l-attività li persuna tkun qed tagħmel bħala xogħol u x-xogħol ukoll ikun qed isir minn barra l-pajjiż eh, tal-persuna. Mbagħad nitkellmu wkoll fuq il-home base tal-ekwipaġġi tal-titjiriet tal-ajruplani, il-home base ngħidu li se jkun l-ajruport minn fejn jitilqu u fejn imorru. Mod liktar spiss. ċifiri bekk inkunu nistaw naraw li ma eh, l-aħjar liġi, li ma liġi ta', ta pajis tista' tiġi applikata bl-aħjar mod. L-status u kol ta', ta, ta em, forsi kontribuzzjoni tal-qat dawn il-sistemi varjaw minn pajjiż għal ieħor u dan għalhekk npoġġu fit-tielet settur f'din il-proposta ta' regolament li qegħdin nitħattu fuq hawnhekk. Persuna li taħdem ar-rasa skont dan ir-regolament ukoll se tkun ikoll assikurazzjoni għal benefiċċji tal-qat u dan isir fil-pajis fej tkun um, saret sar ix-xogħol, fil-pajis tal-aħħar fej kunu sar ix-xogħol. L-inċertezza fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili issa sibni l kaptu ta' dan is-suġġett għax il-home base qed nikkonsidraw li se jkun il-pajis minn fe, fejn ikun l-ekwipaċ qed jagħmel l-iktar xogħol fih. il protezzjoni għall ammont kbir ta' nis, ovvjament dan hija ħbar tajba għal suq uniku u dispożizzjoni ta' benefiċċji ta' qatt ovvjament huma jkunu eh, bħala vantaġġ għal dawk il-persuni iktar li għandhom bżonn. Grazzi ħafna, Sur Kabanok il-kummissarju għadu ma wasalx għalalu xaħħaċa. għalek semmurru mal-ewel għal-kellima għannom tal-gruppi l net zewċ minuti għal ppu eh, il-Sinjura Essaja. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Sur President Ija verament ħasra l-Kummissarju mhux qiegħed magħna dal-għodu. il-Parlament segwa l-pożizzjoni tal-Kunsill mill-qrib dwar il-koordinament ta' dawn is-sistemi ta' sigurtà soċjali. Is-suq uniku n-nies għandhom dritt li jimorru jaħdmu f'stat membru ieħor. Dan huwa l-aspett pożittiv ta' dan is-suq uniku. Dan kollu naraw li jinħolqu ċertu um, jimbtu ċertu sfidi għall istati membri peress li s-sistemi ta' sigurtà soċjali jvarjaw u kunem u koll lokal frodi li rridu naru kif nevitaw. L-ideja lan hija li naġġornaw l-koordinament ta' dawn ir-regoli ta' sigurtà soċjali għax il-liġijiet tal-Istati membri wkoll jinbidlu. Ir-regolament juri biċ-ċar xi tkun dik il-liġi li tiġi applikata meta qed nqisu dawn it-tip ta' ħaddiema li jmorru jaħdmu fl-Istat membru ieħor. ovvjament ma tkunx edija tajba li kull darba noqogħdu nbidlu il-liġijiet met kull meta jmorru fi stat membru ieħor jinbidlilhom ir-reġim u jinbidlilhom il-liġi li tkun qed tiġi applikata lilhom. Persuna li taħdem għarrasa li ma jkollix xogħol tista' wkoll tibbenifika minn benefiċċji soċjali marbuta mal-nuqqas ta' xogħol tal-qatt fis-stat membru jor anki jekk fil-pajjiż fejn jkunu qed joqogħdu m'hemmx reġim għal dan il-proposta trid applika għal dawk in-nies li jkunu ġenwini li jkunu qegħdin jaħdmu minn ehm, cross border, ġifri minn pajjiż imorru minn pajjiż għal ieħor. Sentej oħra naħseb li ta' min wieħed jerġa' jeżamena ftit l-affarijiet naraw kif ikunu xinqalaw problemi oħra għall istati membra. Issa l-Kummissarju wasal għalhekk nitolbuh biex intervjeni mal-ewwel. Sur Kummissarju fidejk. Bonġu, grazzi ħafna Sur President, Honorable Membri, il-regolamenti li qegħdin niddiskutu hawnhekk kellu juruna li se jkun hemm miżuri speċifiċi biex nikkoordinaw dan is-sistem tas sigurtà soċjali naraw li jkun hemm arranġamenti prattiċi biex ikun hemm iktar benefiċċji għaċ-ċittadini tal-Unjoni biex dawn ikunu jistgħu jmorru wkoll lil mill-frontieri. Dawn l-arranġamenti jistgħu jidħlu fis-seb jekk ikun hemm tibdil fil-regoli fil-liġijiet minn mindu għanna regolamenti ta' u l-koordinament tagħhom tal-2010 rajna li kien hemm ukoll bidliet emendi fil-liġi tal-pajjiżi u anki fil-mod eh, ta' pratti u trafijiet ħadmu rajna li hemm xi ftit lakuni għalhekk illum qed niddiskutu dawn l-iżviluppi reċenti kunċetti li ma kienux tanna ħafna dettal fihom fir-regolamenti. Anki jekk il-proposta hija waħda teknika minnan fija, xorta għandha dirett prattiku fuq in-nies li verament għandhom bżonn dawn il-regolament fuq livell Ewropew għal moviment ħiles tagħhom mela bil-regolamenti tal-2010 u l rapport ħareġ dak iż-żmien rajna li dritt tal-moviment ħieles irid ikollu wkoll miegħu ċertu miżuri li verament ilaħmu dan u jagħmlu sens minn dan il-prinċipju fondamentali. Hawnhekk għandna żewġ kunċetti ftit iktar sensittivi li introduċejna il-prinċipju tal-home base għal eh, membri tal-ekwipaġġ u anki dispożizzjonijiet għal benefiċċji tal-qatt għal dawk li jkunu jaħdmu għar rasom u jirritornaw il-pajjiż pajjiżhom tal-oriġini u fejn m'hemmx dan ir-reġim. Dawn l-affarijiet iktar tekniċi ovvjament jaqblu ma' regolament li koordina u jrid li verament jiproteġi d-drittijiet tal-ħaddiema qegħdin iċċaraw l-affarijiet speċjalment id-drittijiet taċ-ċittadini u ukoll jgħinu l-istituzzjonijiet la jkunu jridu eh, jimplementaw dawn ir-regoli. Fil-rapport naraw kemm huwa importanti li l-dossier jiġi adottat fl-ewwel qari u anki napprovaw il-negozjati tas-sena l-oħra għalhekk jiena lil rapporter nirringrazzjah ukoll talli ta' każ ukoll il-kompromess li konna wasalna għalih dejjem ukoll b'dan il-mod inkunu nistgħu naħdmu flimkien eh, id-fid bejn l-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna, eh, Sur Kummissarju. Issa għannom tal-grupp ta' soċjalisti sur kerka serka santek minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Ovvjament jiena nixtieq nibda billi nifra kemm il-Kummissarju, il il-Kummissjoni, il-Kunsil u l-kollega sur Kabana għax-xogħol verament ta' kwalità tajba li li sar sabiex insibu soluzzjoni għal problemi dwar dan ir-regolament se jkollna ovvjament il ftejim fl-ewwel qari dan huwa aħbar tajba ġifieri jkun jidħol fis-seħ mal-ewwel. Kif diġà smajna mill-kollegi dan huwa eżerċizzju li jsir kull sena imma hawnhekk qed naraw żewġ affarijiet ġodda skont l-artiklu il-ġdid numru 65 li ovvjament jimmira dawk in-nies li jmorru jaħdmu minn pajjiż għal ieħor Hawnhekk se nsibu ċertu titjib għandna wkoll it-titjib tal-artiklu numru 11 li jagħti iktar sigurtà l-ekwipaġġi tal fil-qasam tal-avjazzjoni. Naraw ukoll ġifieri il-leġislazzjoni li trid tiġi eh, applikata dik ġifieri ta' dak li qed sejhulu il-home base. Naħseb issa nistgħu ngħidu li hawnhekk għandna eżempju ċar ta' kif verament l-Ewropa tista' tgħin fil-ħajja ta' kuljum ta' miljuni u miljuni ta' ħaddiema. Dan il-koordinament ta' sistemi tas sigurtà soċjali in-nies jistgħu forsi jirtiraw jew kellha jsibu ruhom qiegħda għandhom eh, lil fejn iduru dan il-modell soċjali anki nejdu x'nejdu fuq għadu ħaj u dejjem irridu insaħħu ntejbu. Għax dan li jridu n-nies u hawnhekk fil-Parlament qed nippruvaw li dan huwa possibbli. Illum ukoll grazzi ħafna Sur Serkas. issa għadni kem għadhom kem għaluli kif nipronunzja l-isem tar rapporter ħan prova lok. Ġifri nissa jili e, eh, il-sur staranok ili em, eh, verament nużar ma nipronunzjax l-ismu tajjeb. Għal nis bħali tal-Mediterran dawn l-ismijiet tal Repubblika Ċeka mhux faċli tippronunzjom. Issa s-sinjura Ovir. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Kummissarju, eżis kollegi, it-trit li wieħed jaħdem, jgħix u jaħdem fl-istati kollha tal-Unjoni Ewropea huwa dritt ta' ċittadini Ewropej kollha. Ra kollox il-mobilità fil-qasam tax-xogħol huwa verament riżultat pożittiv prinċipali huwa pilastru wkoll tas-suq uniku Għalhekk irridu naraw li konna reġim ta' sigurtà soċjali li jaqblu. In-nies ma jridux joqogħdu jinkwitaw x'se jiġri mill-arranġament tagħhom pereżempju tal-pensjoni, is-sigurtà soċjali dak kollu li tkopri s-sigurtà soċjali. Ir-regolament imur lura l għaxar snin issa u issu imbidel l-qasadna narfuh ħafna forum ġodda tal-suq tax-xogħol l-immigrazzjoni u l-istati membri wkoll bidlu liġijiet tagħhom f'dan il-qasam għalhekk tajjeb li dejjem aħna naġġornaw irwieħna f'dan il-qasam. Aħna xogħolna bħala parlament huwa li niżguraw li jkun hemm li dritt għal eh, moviment ħieles kont l-artiklu 48 tat trattat jiġi dejjem garantit. B'tali mod li ovvjament l-imsieħba soċjali eh, skont kif qed ngħidu għall-imsieħba soċjali kollha hemm id-definizzjoni issa ġdida għall-cruise u anki l-arranġamenti għal dak li jaħdmor rashom. Dawn id-dispożizzjonijiet ma jikredux li l-istati membri joħolqu jew ibidlu leġiżlazzjoni tagħhom. L-emendi ta' regolament se jkunu uh, fl-interess tal-ċittadini ta' 27 stat marru se japplikaw ukoll fl-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Norveġja u l-Iżvizzera. L-idea huwa li nissostitwixxu dawn l-arranġamenti fuq livell bilaterali għal reġim wieħed bekk il-benefiċċji ta' sikurtà soċjali jkunu jistgħu jitgħalsu b'mod iktar effiċjenti l-aldi eh, jaqbel li dan kollu jiġi adottat fl-ewwel qari nixtieq jiena nirringrazzja Sur Sabana anki x-Shadow Reporters għal xogħol ta' manaj li jagħmlu imma xogħol ta' kwalità tajba. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Ovir. Sur Lambert għal grupp tal-ħoder għal minuta u nofs. Grazie. Signora Lambert, jina u kol nishtiq nir-ingrazzja il-rapporter il xuwa dokument verament ta' natura teknika, imma wieħed importanti għall-individwi kollha li jgħixu fl-Unjoni Ewropea kif diġà smajna, hawnhekk għandna l-aħħar aġġornament ta' kważi l-ewwel eh, l-leġislazzjonijiet li kellna minn tal-ewwel net li dejjem ġejna revedejnija x-xogħol li kien tlesta fl-2009 u hawnhekk qed naraw l-aġġornament ta' din il-leġislazzjoni naħseb issa dal-waqt naraw ukoll kif is-sistema elettronika l-ġdida se tkompli ukoll taħdem dejjem għal benefiċċju tal-ċittadini qed nitkellmu dwar il-żamma ta' drittijiet għal dawk in-nies li imorru jaħdmu u jgħaddu minn pajjiż għal ieħor kif ikunu wkoll ikollhom eh, il-pensjonijiet, benefiċċji għall familji id dritt tal-kura għalhekk huwa importanti li dawn id-drittijiet tagħhom aħna nkunu dejjem eh, niggarantixxuhom. Dan naraw li se jkollna ftehim fl-ewwel qari U importanti l edeja hija li nżommu id-drittijiet ta' dawk l-individwi li huma diġà koperti minn sistemi ta' sigurtà soċjali. Aħna ma ridniex li noħolqu hawnhekk opportunità biex ikun hemm iktar tnaqqis min-naħa tal-qasam kummerċjali biex innaqsu il-benefiċċji jiġifieri biex dawn isibu fejn l-iktar jaqbillhom fejn ma m'għandhomx iħallsu daqshekk Għalhekk anki din il problem rnex il la tarfa f'din ir-reviżjoni li għamilna hawnhekk. Għax inti li tkun reġistra f'xi pajjiż fejn m'għandek l-ebda rabda u mbagħad tmur pereżempju ikollok tmur lura għal kura eh, fil-pajjiż tal-oriġini tiegħek, inti dan joħloq ħafna problemi anki jekk il-kumpaniji hekk ikunu forsi jixtiequ jagħmlu dan biex jifrankaw il-flus imma ma jkunux qegħdin ikunu ġusti mal-ħadima tagħhom. Għalhekk tajjeb li issa għandna definizzjoni tal-home base din taqbel ma' liġijiet oħra u qed noħorġu biċ-ċar għall-individ dawn l-individji biex ikunu jafu fejn huma reġistrati għan sigurtà soċjali ġdittijiet għalhekk għandhom. Aħna verament kontenti li dan kollu wasanna liħ u kol se għamlu ftejjin fl-ewwel qari. Grazzi ħafna Sinjura Lambert. Issa għal issa Sinjura Jana Kudakis għal grupp tal-Konservatisti u l-Reformisti f'dawn. Iż-żminijiet diffiċli tajjeb li wkoll induru lejn il-settur tan negozju Aħna jiena nirrekonoxxi il fatt li l-kumpaniji jridu inaqsu l ispejs tagħhom, imma huwa importanti li dan il-kumpaniji wkoll ma jippruvawx joħorġu ħafif u ma jħallsu s-sigurtà soċjali. Jiena eh, peress li mitla ta' Londra nafu li jiġbet ħafna investiment l-investiment ukoll dirett għal din il-belt tal Londra tant importanti meta kellna kumpaniji pal Microsoft jew Sony investu f'Londra, naraw li huwa sow li dawn, huwa mm, ġust li dawn ukoll jikontribwixxu fis-sigurtà soċjali tal-Renju Unit, anki għall-impjegati li jaħdmu fir-Renju Unit. Imma nafu li l-kumpaniji tal-ajru jevitaw li jħallsu il-pagamenti ta' sigurtà soċjali fejn jkunu qed jopera f'dawk il-pajjiżi fejn jkun qed jorparaw ġifri għandek in-nies li eh, ta' dawn l-ekwipaġġi li jaħdmu pereżempju fi Spanja, il-Belġju jew Franza iħallsu l-Irlanda fejn hemm ir-reġistrazzjoni tal-kumpaniji u anki fejn anki l-ajruplani jkunu reġistrati. Bekk inkunu sena irdu is-social dumping se obbligaw il dawk li li ħadmu li iħalsu sigurta soċjali fil-home base. Jiena rapporter nifraħlu għal dan ir-rapport li verament għamlu tajje anki li sabtar f'din il-problema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 jikkonċerna il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali. Aħna interessati li jkun hemm trattament ugwali ta' ċittadini fuq is-suq tax-xogħol. U għalhekk il-tibdiliet fir-regolament għandhom jipromuovu iktar mobilità u l impjieg ta' dawk li qegħdin qiegħda. il ħaddim m'għandhomx jiġu mm, marbutin mal-post ta' fejn qed jaħdmu biex ikollhom is-sigurtà soċjali u għalhekk aħna nappoġġjaw ir-rapport tas-Sur Kaberno koordinazzjoni aħjar ta' sistemi ta' sigurta soċjali jista' jkun mezz biex aħna niżguraw li jkun hemm bilanċ bejn kompetitività u l-ħarsien tal-ħaddiema. Il-Kommissjoni Ewropea, l-inizjattiva ta' Kommissjoni Ewropea ta' Marzu dwar eh, temporary posted workers hija inizjattiva li telqot miljon ruħ u hija marbuta ma' dan il-punt propju. Il-kompetittività u l-ħarsien tal-impjeg huwa bilanċ li wieħed diffiċli jilħu imma importanti f'dan iż-żmien ta' kriżi aktar minn qatt qabel. Grazzi. Is-Sur Semanski issa għal xalluk malu s-Senjura Zuber. Grazzi, Sur President. Dan rapport jgħid illi ħaddiema transkonfinali ikollhom id-dritt li jirċievu s-sigurtà soċjali mill-istat membru kompetenti. Anki jekk dan mhux l-istat tagħhom propju. U allura din hija biċċa leġiżlazzjoni tajba f'dan qasam. Iżda dan m'għandux jilleġittimizza il-self-employment sforzat dan huwa illegali. Dan għanna neħħuħ għal kollox għaliex għanna natuhom il-kontrat. U rridu nagħtu każ ukoll ta' kwestjoni fiskali. il ħaddima tal linja tal-ajru ħajkollhom is sigurta soċjali fil-bażi residenzjali tagħhom iżda Fl-istess waqt irridu naraw id-domiċili soċjali tal-lini tal biex ma jkollhomx il-headquarters dak il-pajjiż fejn is-sigurtà soċjali tkun orħos. Punt finali, aħna qed naraw attak fuq is-sistemi ta' sigurtà soċjali f'pajjiżi fil-Portugal u aħna maħniex ħanoċċettaw ebda tentattiv ta' armonizzazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali jew ta' introduzzjoni ta' pożizzjoni li qed tipprova tintroduċi komissjoni, per eżempju, il-white paper, għaliex dan ħajjeqret is-sistema ta' sigurta soċjali, il-pensjoni qed tonqos fil-Portugal m'hemmx appoġġ soċjali u għalhekk aħna maħniex ħanaqblu ma' sistema ta' deprivitazzjoni ta' din sistema. Aħna rridu sistema li tkun ibbażata fuq is-solidarità. Grazzi ħafna, Sinjura Zuber. Issa, għal non-aligned, is-Sinjura Vertman. Dan ir-regolament ġdid jagħmlu ċar lil daw kollha inkonċernati l-kumpanija l-assigurati u l-daw kollha effettwati mis-sitwazzjoni għaliex tagħti kont ta' situazzjoni speċjali ta' dawk il-ħaddiema transkonfinali u ħaddiema mobli li hemm fl-Ewropa. Dana mhux se jfisser spejjeż ġodda imma ħajati l-ċittadini aktar trasparenza u trasparenza u kjarezza f'din il-kwestjoni. Hemm żewġ punti prinċipali. L-ewwel net li tkun hemm definizzjoni ċara ħafna dwar substantial share fl-artiklu 31 u wkoll definizzjoni ta' ċera ta' terminu home base bażi residenzjali, dan partikolarment għall ekwivaċċju tal-ajru biex inkunu ċerti li jkun hemm garanzija leġislattiva għal ħaddiema biex dawn ikunu jafu dak li jkunu intitolati għalih. Grazzi. Passamos a otros oradores. Inkomplu bil-kellima għal żewġ minuti Is-Sur Grazie ħafna, Sur President. ħafna diġa u marriċ narġa nirrepeti il-kommenti li saru. Nishtiq nirringrazzja r-rapporter madan kollu. ħafna ċittadini jistaqsu aħna x'namlu hawnhekk fil-Parlament Ewropew u jekk irridu nuru kemm utli u siwi x-xogħol li nagħmlu hawnhekk u x-xogħol ta' Kommissjoni din hija opportunità tajba. Dan jistejder bħala bħala kwistjoni teknika, imma fil-fatt hawnhekk nistgħu nuru illi permess ta' koordinazzjoni bis-sens nistgħu nagħtu soluzzjonijiet liċ ċittadini li permess tagħhom huma jkunu jistgħu jaħdmu transkonfinalment mingħajr ma jitilfu il-benefiċċji ta' sigurtà soċjali tagħhom. Il-vantaġġ tax-xogħol qed nagħmlu u illi aħna qed nibnu fuq il-proposti tal-Kommissjoni neħdu kont tal-esperjenzi tal-Istati membri u qed nippruvaw nindirizzaw il-tħassib tal-membri parlamentari qabel ma jsir l-ewwel qari. Aħna għandna ħafna modelli ġodda ta' impjieg fl-Ewropa bħalissa u dan ifisser illi aħna irridu naġġornaw il-qafas legali sabiex kolħat ikun jaffeqijat f'sens legali U għalhekk aħna naħsbu li dan huwa eżempju ċar ħafna ta' xogħol tajjeb li aħna kapaċi nagħmlu. jekk aħna sansibu soluzzjonijiet u regolamenti ġodda dan huwa tajjeb per eżempju il-kunċett ta' home base bażi residenzjali għall ekwibaċċju tal-ajru Danu dini aħbar tajba għal linja tal-ajru u għal personal tagħhom. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għax xogħol li sar u għal kooperazzjoni li hemm bejnietna. Nittama li dan irott il-frott. Grazzi. Grazzi, Signora Stanruk. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter bħal kelima ta' qabli. Jiena nilqa dan ir-regolament li ħan votaw fuqu, is-suq waħdin Ewropew joffri ħafna vantaġġi għal ħaddiema. Iżda sissa kien hemm lakuni fil-leġiżlazzjoni partikolarment għal ħaddiema transkonfinali. Xkallima ta' qabli ġa semmew dan il-punt, speċjalment il-kwistjoni tal-ekwipaġġi tal-ajru. Da ir-rotot ġew ippreparati b'mod illi l-ekwipaġġi ikunu żgurati illi l sigurta soċjali tkun marbuta mal-linja tal-ajru u għalhekk kien hemm distorsjoni tas-sistema. U kien hemm sistema ta' income dumping ukoll għad detriment tal-ħaddiema u għalhekk aħna xtaqna niġġieldu kontra dan biex l-ekwipaġġi tal-ajru ikunu żgurati illi huma jkunu assigurati u ħassu taxxa fil-home base tagħhom. Minnaħal waħda il-kumpaniji qed jieħdu vantaġġ tal-suq waħdini imma ma ma nix nħallihom jagħmlu is-social dumping. Grazzi. Issa is-Sur Czarneski. Sur President, Sinjuri, il-rapport sar minn kollega tal-grupp politiku tijaj. U għalek l-obbligo tiegħi huwa li nappoġġjah. Imma tantu rapporta tajjeb li nagħmel li nappoġġjah bi pjaċir kbir. Kif ftejt il-ħalfa ipokratika ma nix namlu ebda ħsara la l-ħaddiema u lanqas l-kumpaniji. F'moment ta' kriżi aħna irridu niżguraw illi ma nitilfux kollox fil-ħsib tagħna li nipproteġu l-ħaddiema aħna m'għandniex nagħmlu ħsara l-kumpaniji li huma jaħdmu għalihom, grazzi. Issa nagħti il-kelma għal minuta l-Sur Paxka. Grazie, ħafna, Sur President, Kommissarju. Waħda mill-kondizjoniet ewlenin għal moviment liberu tal-ħaddiema, hemm xi problema bil-mikrofonu. U e, hija l-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali ta' Stati membri. Palissa, regolamenti huma 883 tal-2004 u 987 tal-2009. Immissa il-situazzjonijiet imbidlu u stati membri aġġornaw irwieħom. Id-definizzjoni ta' substantial part of work taħt il-regolament 883 tal-2004, artiklu 3 paragrafu 1, artiklu 13 paragrafu 1, u għaxaktax l-aktar importanti għal ċittadini. E, protezzjoni aħjar għal dawk li għadmu rasom f'ċirkostanzi taqat għandhom issa saf ola ta' protezzjoni. Imma rridu noqogħdu attenti li ma jkunx hemm frodi f'dan il-qasam. Grazzi sur Paxka. Robert Majer minuta. Grazzi ħafna. Minħabba globalizzazzjoni hemm forum ġodda ta' mobilità, per eżempju, fl-ekwipaġġi tal-ajru li jaħdmu minn bażi residenzjali f'stati membri differenti u għalhekk huma m'għandhomx ibbatu minn din is-sitwazzjoni. Iżda, sinjuri, il-benefiċi soċjali il mandomx jenataw neċessarjament b'mod li jeskludu xi individwi. Per eżempju, hemm kawża fil-qorti tal-Awstrija li fuq dan il-punt il-wieħed għandu jagħti il-benefiċċji soċjali bħala dritt ta' proprjetà. U dan iwassal għal ċittadini li jmorru f'pajjiżi fejn hemm akbar benefiċċji soċjali. Grazzi. Issa is-Sur Christensen. Minuta. Grazzi. Grazzi, Sur President. jekk ħajkonna sistema ta' suq waħdin li ħadem tajjeb u li jkollna il-movement liberu tal-ħaddiema u tal-kapital, irridu nibqaw noġġornaw ir-regolamenti. Għaliex, m'għandux ikun diffiċli għal xogħol li, pigel li jiċċaqalqu minn stat membru għal ieħor. Palis, m'għandniex għal fejn nitilfu opportunità xogħol minn għax ma nkunux nafu x'inhu il-kondizzjoni ta' sigurtà soċjali. Mela, il-post fejn ħajkollok l-impjeg ewlieni ħajkollok ukoll il-benefiċċji soċjali hemmhekk. Imma jekk inti taħdem 25% ta' ħin fil-post fejn tgħix, jista' jkollok ukoll il-benefiċċji soċjali f'dak istat. U hija ħaġa tajjeb ukoll illi qed naġġornaw il-sigurtà soċjali għall-ekwipaġġi tal-ajru. Aħna issa għandna bżonn iktar regoli ċari għal posted workers. Dan ħajkonna aktar ta' din is-sena. Grazzi, Signor Christensen. Issa ngħaddu għal kaxdijaj għal minuta. Grazzi, Sur President. Kollegi, nixtieq nifraħ li d-dottor Kabernok għax xogħol li għamel u għal kapaċità li kellu li jaqqat il-gruppi politiċi. Din hija triq li għandna nieħdu meta rridu nejnu l-ċittadini li jixtiequ jaħdmu fi stati membri differenti mingħajr ma jiperkolaw il-benefiċi soċjali tagħhom. Dan huwa eżattament għalfejn qegħdin aħna jiena kuntent ħafna illi ħaddiema transkonfinali illi jaħdmu fi stat membru konfinanti il-problemi tagħhom ġew indirizzati. M'hemmx għalfejn ikun stat konfinanti għax eh, l-ħaddiema ġieli jaħdmu pajjiżi aktar il-bot. Aħna wkoll kjerifikajna il-ħlas ta' sigurta soċjali, tal benefiċċju ta' sigurta soċjali għall ekwipaġġi tal-ajru, għax issa għanna definizjoni ċara ta' home base, bażi residenzjali. Dan ħajwassal għas simplifikazzjoni u ħanniċċaraw kif l impiegati jieħdu ħsieb l-interessi ta' sigurtà soċjali tal-ħaddima tagħhom. Grazzi. Is-Sinjura Mikolastik. Grazzi. Sur President. Il-leġizlazzjoni tal-Istati membri evolva ħafna fl-aħħar 10 snin U l tal benedmin u koll nbidel, nis saru jaħdmu f'pajjiż differenti. U hemm kumpaniji li għandhom attività ekonomika fit-tnejn jew aktar stati membri. Dawn il-bidliet mhumiex biss eh, riżultat tal-kriżi. Imma għandhom x'jaqsmu ma' bidla kbira li jem fil-suq tax-xogħol. Ir-regoli għandhom jiġu aġġornati skont il-kuntest u rridu niggarantixxu l-intrapriża u l-mobilità għal ħaddiema tagħna. Il-bidliet fil-leġiżlazzjoni ta' Stati membri li għandhom xaqsmu mal-kriżi iwaslu għal aktar mobilità fl-Unjoni Ewropea il-ħolqien ta' impiegi ġodda fisser aktar xogħol fis-snin li ġejjin. U għalhekk irridu naħsbu f'approċċ aktar olistiku għas sistema għal koordinazzjoni ta' sistema ta' sigurtà soċjali biex ma nqogħdux nibdluha kull tan snin. Grazzi. Nixtieq nagħti kelma s-salil. la signora Grazzi, Sur President. Nishtiq ringrazzja l-rapporter għal dak il-qasam fejn qed ngħidu li qed tbidlu sistemi ta' sigurtà soċjali. Dan huwa importanti l-Stati membri. Nixtieq ngħid li naqbel għal kollox ma' dawn it-tibdiliet biex niprovaw nejnu biex natu il benefiċċju soċjali li ċittadini. Għanna bniedem jaħdem għal-rasu li jaħdem fil-stat membru. U għalek u intitolat għal-benefiċċji u mbagħad imur f'stat membru ieħor u jitlef dan il-benefiċċju. Aħna da ma sarf naċċettaw f'Ewropa bħal tagħna. Huwa ċar li n-nies li jitilfu l-impik f'stat membru u mbagħad imorru f'Istat membru ieħor biex isibu impik ġdid biex ifittxu impik ieħor u jkunu intitolati għal benefiċċju tas soċjali, il-benefiċċju soċjali. Partikolarment jekk il-kontribuzzjoni soċjali ikunu interrotti. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nappoġġa t tibdil fir-regolamenti dwar il-koordinazzjoni u l-implementazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali għax bekk aħna ntejbu il-ċertezza legali. U jiena kontenta wkoll li il-proposti jieħdu kont ta' tibdil fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u fit-kabir tal-movement ħieles tal-ħaddiema. Huwa importanti li niggarantixxu il-movement ħieles għal ċittadini kollha. Il-ħaddiema Bulgari u Rumeni huma iktar effettwati minn oħrajn minħabba il-ħtiġiet li hemm fuqhom mill-suq tax-xogħol. Is-simplifikar ta' regolament huwa importanti speċjalment għal benefiċċji tal-qatt biex aħna nkunu staw nipproteġu id-drittijiet taċ ċittadini Ewropej. Jiena nisħaq fuq l-importanza li hemm fit-tibdil tal-artiklu 65 li ħaj kontribwixxu għall-aġġornament u t-tip ta' regolamenti fil-dawl ta' tibdil fil-realtà soċjali. Grazzi, Signor Bazevsku. Grazie, Sir President, l-armonizzazzjoni sistemi ta' sigurtà soċjali fl-Unjoni Ewropea that will be unachievable but rather the harmonisation to access to those. Iżda l-armonizzazzjoni biex aħna eh, ikon aċċess għal daw sistemi. Dan ifisser li ħafna minn dawk li jiddu servizzi soċjali jistaw jibbenifikaw. Fir-Renju Unit diġa hemm waiting list ta' 5 miljun ruħ, però f'ċertu postijiet f'Londra qed jingħataw lin nies illi ma twildux fir-Renju Unit. Ħafna minnhom qatt ma ħallsu taxxa u qegħdin jgħixu fuq benefiċċji mogħtija mill-istat. Meta naraw nies oħra mill-Londra li jmorru fl-istati membri oħra, naraw li dawn qed ibatu għaliex ma jeħdux benefiċċji li jkunu reċiproċi. Grazie ħafna Sir Baden. Issa nishtiqna til-kelma li Sullumen għal-minuta. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. Napprezza li qed nisimplifikaw dawn il bidlit proposti. Bekk aħna se nkunu aktar flessibbli fl-approċċ tagħna għall aspetti kollha ta' din il-leġislazzjoni fuq livell Ewropew biex bekk naraw li l-affarijiet jaħdmu mill-aħjar li jista' jkun jiena naħseb ukoll li l koordinament ta' sistemi ta' sigurtà soċjali se jkunu pass il-qoddim għal bżonnijiet ta' dawk il-ħaddiema tal-lum. Il-regolament 883/2009 eh, għandha tiġi aġġornata biex ikonna realtà ġdida irridu nagħmlu sforz ukoll fuq livell nazzjonali biex bekk nassiguraw li s-sistemi ta' sigurtà soċjali jkomplu jaħdmu tajjeb, irridu nkomplu nikkooperaw flimkien flimkien mal-awtoritajiet Ewropew bekk aħna nkomplu ninkoraġixxu nies biex jaħdmu fi stati membri differenti u jużaw sistemi ta' sigurtà soċjali differenti. Grazzi ħafna issa Sinjura Flasikova. Minuta. Grazzi ħafna President, komissarju, kollegi. Lan tal-dan il-regolament huwa illi nimmodernizzaw l-aki. is soċieta timbidel. U b'reazzjoni għal dawn il-bidliet għandna bidliet fil-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-qatt id-definizzjoni ta' parti sostanzjali mill-attività ta' ċertu stati membri għandha tapplika għal persuni li jaħdmu għal aktar minn employer wieħed. Dan huwa mod partikolari importanti fil-qasam tal-ħaddima li huma ħajli mobile jiġifieri ċaqalqu ħafna minn posta l-ieħor. Bekku ma jkunu jistaw jotjenu benefiċi skont il-leġislazzjoni tal-istat membri. Issa metu ma jmorru lura fl-istat residenzjali tagħhom u mandom kollom l-opportunità illi jerġaw eh, imorru lura għax-xogħol. Grazzi ħafna, Sinjura Flasikova, is-Sur Bronz għal-minuta. Niddiskutu x'niddiskutu se naslu fl-istess punt jiġifieri integrazzjoni politika aħjar. Qabel meta kellna l-issi konna najdu illi jekk ma jkunx hemm xogħol għan-nies, in-nies imorru lura f'darhom. Il-koordinamenta bħalissa huwa mod sikur għal dawk in-nies li huma self-employed fi żminijiet diffiċli. Jiġifieri hawnhekk maħniex qed napoġġjaw biss lin nies imma għan politiku. Jiġifieri fi klim ir-rapporter mingħajr koordinament bħal dan se jkollna riskju għal-libertà tal-moviment. Aħna maħniex qegħdin nippruvaw noħolqu xi ħaġa għal bħalissa, imma qegħdin niprofaw nagħmlu xi ħaġa għal qudiem. Grazzi ħafna. il kumsarju Laszlo. Grazzi, President. Naħseb il-proposta li diskutejna l-lum jibni fuq il-leġislazzjoni li diġa hemm biex bekk aħna niggarantixxu ċ-ċittadini Ewropej li jkunu titolati għal sigurtà soċjali meta huma jimxu bejn stat membru u ieħor. Irridu nsibu soluzzjonijiet prattiċi b'mod kostruttiv. Nemmen li referenzi li għamilna għad dossiers differenti huma relevanti wkoll. Smajt sew dak li ntqal dwar l-impatt tal-housing soċjali u dawk in-nies li m'għandhomx fejn joqogħdu. Importanti biex dan aħna inkomplu nġildu l-faqar. Irridu jsiru arranġamenti tekniċi biex ikollna mod effettiv ta' dawn is-sigurtajiet soċjali. Bekk iċ-ċittadini kun jistgħu jibbenefikaw. Nilqaw dan il-ftehim bejn il-Kunsill u l-Parlament u nħarsu l-qudiem lejn l-adozzjoni tal-proposta waqt l-ewwel qari. Grazzi ħafna. Grazzi Kummissarju, issa senazzi il-kelma l rapporter Isur Sabanoh. Signori, malar nishtiq nirringrazzja lil kollegi għall appoġġ li tajtuni u anki nirringrazzja l-Komissjoni u l-Kunsill Kif smajtu, kulħadd huwa favur dawn il-bidliet, mhumiex biss bidliet tekniċi iżdu ma wkoll bidliet politiċi. Din il-proposta tappoġġa id-dittijiet fondamentali ġifiri l-moviment ħieles tal-ħaddiema, l-moviment Hiles tal-kapital u l-moviment Hiles ta' dawk self-employed tissimplifika l-affarijiet, tagħmel affarijiet aktar ċari u tagħmel ir-regoli aktar faċli biex wieħed jifhimhom. Xogħolna huwa li noħolqu qafas leġislattiv għall-intraprenditorjat ma rridux nagħtu aktar pis lill istati membri b'aktar burokrazija. Nixtieq nisħaq illi taħt il-proposta l-istati membri għandhom jipproteġu il-budgets tagħhom. Dan qed joħloq ukoll bilanċ bej id-drittijiet u dmirijiet ta' min jaħdem u min ħaddem. Grazzi. Grazzi ħafna sur Sabanoħ. Signora Jasko Lafsari, tixtieq titkellem? Le, id-darba li jmiss. Nixtieq nitkellem <laughs> id-darba li ġejja. Li tistenna huwa virtu jgħid il-President. Aħna ħadna nota li inti tixtieq titkellem. Grazzi ħafna. U allura nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu hawnhekk dwar dan ir-rapport il vot jittieħed aktar tard illum fil-11 u nofs. Issa se wafqu is-seduta l ftit minuti sa' laxan esaxra. Jiġifieri se ifqu għal żewġ minuti.